l-anti nittama illi ehm, il-kolli kargati issa dak kollu illi eh, intqal eh, issa wasal il-moment biex intom titkellmu moderata eh, l-Kommissarju ehm, Navraċi xebe, grazzi sur Kommissarju illi sibt il-ħina u biex niddiskutu fuq din it-tema jiena u demokrazija. Naf illi fih dan id-demokrazija inti responsabbli għall edukazzjoni żgħażagħ il-kultura u l-isport nafu li din l-ġimgħa dedikata żgħażagħ u allura nafu li għandna qudiemna il-persuna xierqa fid-design il-minuta li ġejjin tkun tistgħu titkellmu mal-kummissarju li ħares bil-qudiem biex jisma naqra eżattament il-żazax kif jistaw eh, <clears throat> jilaburu l importanti. L-elezzjonijiet jekkum miex importanti għalikom forsi tistgħu taqsmu eh, l-istorja tagħkom eh, il-biżat jew nkella l-aspirazzjonijiet peress li intom żgħażagħ ġejjin minn pajjiżi kollha madwar l-Ewropa ħna tassew ħarqana li nisimgħu x'għandkom xi tgħidulna live hawnhekk fl-emiċiklu. Intom il-koll atturi ta' dan il-modell uniku ta' demokrazija. U allura importanti li nisimgħu x'għandkom xi tgħidu. Nixtieq ngħid kulħadd mistieden jitkellem mhux biss dak daw kollha li kienu voluti fil-programmi tagħni kellha li huma attivi u dawk li deġa tkellmu eh, jistaw jirġu tkellmu wkoll eh, tistgħu titkellmu bl-Ingliż jew nkella b'22 eh, lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dik hija sbuħija tal-Ewropa għandna l-armata tal-interpreti hawnhekk li tkun qed assistina tul il-ħidma tagħna naħseb illi iva. Xfiera illi intu applawżi ieħor. ir-rwel tiegħi ta' moderatur eh, huwa illi niżgura li kollox jimxi ħarir. Eh, meta tkunu tixtiequ titkellmu, ollu jdejkom eh, u jiena natikom il-kelma fimtur kif taħdem is-sistema, tridu tafsu l-buttun ħamra biex tkunu tistaw tattivaw il-mike u terġaw tafsuha biex titfuħ be. Ejdunna naqra xisimkom u forsi minn fejġejjin u jekk tistaw iżommu il-kontribuzzjoni ta'kom osra kemm jista' jkun tant l-aħjar, illa li jiex rridu niskuraw illi kemm jista' jkun l-ikbar numru minnkom tkunu tistgħu tintervjenu. Illa għenet nixtieq anzi, sa nixtieq ukoll nirringrazzja lil dawk li sebu mana fuq eh, youtweek.eu eh, kif ukoll dawk li eh, Isjabu maħna fuq Twitter, għet nużaw zewċ hashtags, hashtag Youth Week, fost zewċ hashtags, għanna it-tieni wahda illi hija hashtag You Dialogue tassew nilqaw il-kommenti ta'kom eh, b'dawn il-hashtags eh, jena ħakun għet eh, niċekja l-account tiegħu nara naqra illi naqra xa kommenti kultant ħina kif jidħlu lajf importanti issa illi nintroduċikom lil Jari Angela Russa illi ħasem fi Discover EU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 Jien nibdew il-kol flimkien. U naraw u niskopru iżjed dwar din l-inizjattiva minn hawn ftit ieħor. Iżda l-ewwel qabel kollox din mikrofonu lill-Kummissarju Navracic għal ftuħ uffiċjali ta' dialogu. Għandek il-mikrofonu. Good morning and thank you. Lodwa tajba u grazzi ħafna. Il-ġimgħa Ewropea taż-żgħażagħ kienet sa minn dejjem avveniment importanti fuq livell Ewropew għaż-żgħażagħ iżda mhux biss anki għal dawk li jfasslu l-politika u l partijiet interessati kollha fil-kwistjonijiet tal-ġejjieni. Din il-ġimgħa hija waħda speċjali. Għaliex qed isseħħ erba' ġimgħat qabel il- L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew waqt kruċjali biex intom tartikulaw il-kwistjonijiet tal-ġejjieni issemmaw ħinkom u tażlu il-mexxejja li ħajfaslu l-ġejjieni tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea kienet għaddeja minn kriżi ekonomika meta jena tħalt kummissarju. Il-livell tal-qata għal pizzaza f'ċerta pajjiżi kien il fuq minn 50%. fil-mija. Issa qegħdin nitbedu minn din il-kriżi xi wħud qed eh, jistennew il-ħari fil-fatt u qegħdin bekk inħallu l-iktar fażi kritika tal- kriżi ekonomika rridu naraw issa x'nistgħu nagħmlu sabiex nħossuna f'post iżjed sigur fl-Ewropa kemm fuq eh, lat ta' suq, ta' xogħol, demokrazija, eċetera. Ta' spess nisimgħu dwar fil-konflitti opinjonijiet differenti dwar il- ġejjeni tal-Ewropa, ġejjeni tal-Istati membri, u rridu diskutu dawn il-kwistjonijiet kollha biex ikun nistgħu nibatu sinjal lil min jieħu deċiżjonijiet u min sieħodhom fil-ġejjieni. Jekk tistgħu tgħidulna tagħkom, tgħidulna intom x'taħsbu dan ikun nistgħu naġġnuh fil-proċess ta' taħita deċiżjonijiet u noħorġu b'xi ħaġa importanti għal ġejjini tal-Ewropa. Grazzi ħafna u ta' pjaċir niltaqa' magħkom u nittama li tkun diskussjoni ta' frotta likom il-koll. Thank you very much indeed, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Ejja nibdew bid-dialogu minnu fih min jixtieq jibda. Qed nara ħafna idejn mollija. Inti l-ewwel wieħed, walla stant nibdew bik.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 Semmejt li tixtieq tara, uh, Kummissarju, tixtieq tara li iż-żaza ħajkollhom ċans ta' xogħol aħjar. Mela fuq żewġ affarijiet, waħda, għala żgħażagħ maħniex insibuhom fil-politika, għala żgħażagħ maħniex insibuhom jikbu il-policy, u oħra, għala għaw interns għawnek uh, l-Europa ġol parlament ġol kommissjoni fejn ma jitħallsux biżżejjed biex jgħixu. Kemm kemm għandhom biżżejjed biex jħallsu post fejn joqogħdu kif il-Parlament, kif il-Kummissjoni trid tagħmel eżempju lil ħaddieħor fejn istess ma titrattax iż-żgħażagħ sew, ma tagħtix iż-żgħażagħ il-post fuq il-mejda mal-kbar. Grazzi ħafna. hear the first question? Uh, uh, yes, about the... Waslet l mistoqsija Iva dwar partecipazzjoni ta' zaza fil-proċess ta' taħejt da' deċizjonijiet, mistoqsija pjuttost wiesa. Nista' intik stampa ġenerali dwar il parteċipazzjoni ta' zaza fl-Unjoni Ewropea. Il-partecipazzjoni ta' zaza fil politika sta għall-elettorat jekk u qed jivvotaw għalik jekk inti tista' tkun MP Malta jekk tistax tkun MP fl-emiċiklu ġewwa Strasburgu. Aħna bħala Kummissjoni x'nistgħu nagħmlu illi niftħu il-kanali għad dialogu maż-żgħażagħ. Il-dialogu strutturat Mela, il dawn il-partit interessati fil-politika Ewropea irridu nilħu lil dawn iż-żgħażagħ illi mhumiex membri tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ probabbilment qas biss huma rappreżentati f'dawn iż-żgħażagħ il għaliex josfru huma marginalizzati huma iżolati aħna rridu insibuhom u għandna bżonn l-għajnuna tagħkom f'dan l-eżerċizzju. Neħtieġu insibuhom u naqduhom u nsibuhom posthom fis-soċjetà. Il għaliex jekk huma jmorru fil-postijiet tal-votazzjoni f'Mejju jivvotaw u jitellaw il-rappresentanti u ma u koll jistaw ikunu rappresentanti u bekk konna leħinom rappresentanti fl-istituzzjonijiet fil-proċess ta' taħejt ta' deċiżjonijiet minnaħa l-oħra. Għanna programmi ta' prendistati l-iktar popolari huma il program ta' traineeship tal-Kommissjoni tal Ewropea li jdum siċċur wieħed mill-iktar popolari u tista' tiġi hawnhekk u tsir familjari ma' l-istituzzjonijiet Ewropej u ssib postok hawnhekk wara il-xhur li tkun għamilt hawnhekk. Iżda tista' toffri opportunitajiet ġodda lilek u l-żgħażagħ attivi li huma interessati biex jipparteċipaw fil-proċess Ewropew fuq livell Ewropew illi tiġi inkluż u integrat f'dawn il-proċessi. Very much indeed. Grazzi ħafna, grazzi ta' mistoqsija tiegħek, għandna mistoqsija oħra hawnhekk. Um, yes. Iva. Natalie mill-Latvja u ħankompli bl-Ingliż. Mela, naħseb li l-mistoqsija kienet ta' ila la memx iżjed zazax fil-politika u mhux sempliċement fid-dialogu u fid-dawl anki ta' dak li għattint dwar in-nies li jivvotaw xogħol il-politiċi li mhux biss jinkludu fid-dialogu, iżda jinkludu fil-proċess ta' taħita deċiżjonijiet u fil-proċess ta' politika. I've been always working with young people. Jiena dejjem ħdimt mal saza meta kont Ministru bejn il-2007 u l-2014 il-personal tiegħi kellu sem kbir ta' ħaddiema taħt il-35 sena tal-politiċi jekk jużawx l-opportunitajiet kollha illi jiġu bil jkollok iżda madwarek din mhix kwistjoni ta' politika fl-opinjoni tiegħi hija kwistjoni ta' sensittività lejn iż-żgħażagħ Iżda m'hemmx soluzzjoni ġenerali nistgħu nintroduċu kwota ta' zazax, iżda dik lanqas ma soluzzjoni. soluzzjoni. li tkun soluzzjoni amministrattiva, rridu nikkonvinċu li zazax illi dawn huma qass għal-ġejjieni. Jekk tistaqsu lill mp stakom eh, li jirrepreżentawkom hawnhekk, taraw li hemm ħafna fil team ta' dawn l-MEPs, l-esperti ta' politiċa bosta u bosta zazah. Għal dastant l-izvilup forsi huwa wieħed kajman iżda żvilupp hemm xorta waħda. Irridu nippruvaw nikkonvinċu li l-esperti sabiex jidaħlu magħhom iżjed zazah. Iva, il-Sinjura mfuq. L-dwa tajba, komissarju. Jina Riccardo mill-Italja eh, għan itkellem bl-Inglis. Kulħadd għandu l-opportunità jitkellem bil-lingwa tiegħu u dak sabiħ iżda l-Ingliż huwa mod illi ninaqdu fid-diversità tagħna. Toġobni ħafna din l-idea ta' diskussjoni, iżda hemm xi ħaġa li reputazzjoni tal-kelma eh, zazoha. Saduħ kważi tfisser dajjef jiena ċittadin, ċittadin li kombinazzjoni huwa għazazuħ. U marriċ għal 35 sena jew tkun xi tkun l-età li tkun zazuħ. Nixtieq li soċjetà ċivili flimkien mal-politika tkun ibbażata fuq il-meritokrazija u mhux fuq l-età jew fuq l-esperjenza li tkun ksibt sa dik l-età. Għaldastant l-abiltajiet tagħna jagħmlu differenza u mhux l-età illi suppost fiha tibda tidħol f'qal politika. Mela l-mistoqsija tiegħek torbot mal-kwistjoni eterna tal-politika. Mela jekk din dan huwa qasam separat jew hux wieħed orizzontali fejn l-aspetti taż żaza għandhom ikunu rappreżentati f'kull qasam tal-politika naħseb tnejn huma minnhom. Min-naħa waħda dak li qed nagħmel hu illi nqiegħed l-aspetti taż-żgħażagħ f'kull element tal-loqsma politiċi li għaliex huwa minnu l-etajja numru qegħdin enfasizzaw il-kwistjonijiet eh, l-iktar distingu lil dan il-grupp l-ewwel xogħol, l-ewwel familja, l-ewwel dar. Hemm ċerta pekuljaritajiet f'dan il-grupp u nisa nifuka fuq dawn it-tiġijiet b'hekk il-ġimgħa ta' żgħażagħ intom ċittadini Ewropej mhux sempliċement żgħażagħ U hemm avvenimenti oħrajn fejn iffukaw fuq il-ċittadinanza pereżempju. Illi tinkludi l-żgħażagħ U naħseb din il ġimgħa ta' zaza eh, għanda lan li tifokka fuq ħtiġijiet partikolari ta'kom, fuq il-problemi ta'kom u biex nisimgħu l-opinjonijiet ta'kom. Faxar snin, 30 sena, ser tkunu pożizzjoni fejn tiddeċiedu fejn intom ħatkun qegħdin tmexxu l-Ewropa, l-ekonomija, l-imprizi, il-ħajja kulturali, ma kollha. U teħtiġu titkellmu flimkien u tridu tinformaw lilna dwar l-opinjonijiet tagħkom x'inhuma għal-ġejjieni sabiex intom tkunu tistgħu tippreparaw il-ġejjieni fil-proċess ta' teħita deċiżjonijiet. Thank you very much and I Iva, grazzi ħafna nixtiħun mistoqsija tagħkom mill fil-liġi ta' wara. Inti. Is-sinjura hemm wara? Inti Iva. Um, yes, it's you. No, no, it's you. Yeah, absolutely. Iva, Iva, ent. Ja, um, ich bin Lisa aus Österreich. Um, iva, jina Lisa mill-Austria. il-kollega tiegħi għandu organizzazzjoni ta' zazax tal-lobbying interessanti ferm. Iżda huma interessati fil-politika iżda għandek saċerta tal-inqas biss il-possibilità tivvota. U dik jata problema kbira, bosta zazax għandhom il-motivazzjoni iżda huma interessati fil-politika Però ma jistawx, illa għaliex għat m'għandhomx id-dritt tal-vot. We didn't have the translation for this one, maybe Christine. Ma kienx hemm traduzzjoni jgħid il-kellim. Okay. You've asked about the voting age, huh? Skellem dwar l-età. Le, jina konta insemmi rifugġati li ma jistawx jivvotaw ħabba l-età tagħhom. Ħabba l-istatut tagħhom mhux l-età. Huma interessati fil-politika u ma jistawx u għandek iż-żgħażagħ ukoll li ma jistawx. Iżda dritt tal-vot kien dejjem marbut ma' ċittadinanza kellek biss kas wieħed l-elezzjonijiet sovjetiċi tal-1918 fejn il-vot ma kienx marbut ma' ċittadinanza iżda kien marbut minn flok mal-klassi soċjali. Il-proletarjat mid-dinja kollha seta' jivvota f'dik l-elezzjoni. Sfortunatament, ċittadinanza hija element kruċjali għal vot u ma nistawx hawnhekk inbidlu l-affarijiet għaliex l-istat membru u dak li jiddeċiedi fuq kwistjoni bħal din. Nitlob li technicians tagħna biex jivverifikaw il-headphones hawnhekk fuq il-podju. 61 Ivanti. Yes, yes, please. Okay, so I'll try it in English. So when I go to school in the morning, it's 8. Iva, Mela jien nitlaqa għal l-iskola fit-8 nmur lura fis-6. F'dawk l-10 snin kont fl-Ewropa, parteċipajt fl-Ewropa hemm programmi bħal programm Erasmus Plus ma kontx inkun naf b'dawn il-benefiċċji illi jiena nikseb mill-Ewropa minn kelli nkun għal 10 sigħat użajt dawn il-benefiċċji kostantement. Fl-opinjoni tiegħi l-Ewropa dejjem hemm. Il-benefiċċji kollha hemmhekk qegħdin u ħadd ma jaf illi qegħdin hemmhekk bis-saħħa tal-Ewropa. Kif nistaw nevitaw situazzjoni fejn il-nies jiexu fil-konvenzjoni li minnajr l-Europa xorta jistaw gawdu mill-istess benefiċċji, anzi jaħsbu li minar l-Europa jkollhom iżjed, gawdu iżjed. Aħna qegħdin xi design l-iskola tiegħi fis-sena tiegħi. U xi sitta biss jifmu l-Ewropa xi li tagħmel. l-istudji Ewropej konti li minn snin għaddejja bl-istudji tiegħi l-iskola sa ma bdew u kull ma damu tliet ġemat u marġejna semmejniehom għattum kien. Mela qegħdin design sitta nafu dwar l-Ewropa l-84 l-oħra m'għandhomx ħiel. Kif nistgħu nsolvuha din il-problema? Where you from? Where do you come from? Nista' nsaqsik minn fejn inti jogħġbok? Jiena Ġermaniża. Iva mill-Ġermanja proset. I totally agree with you and I don't know. Naqbel miegħek perfettament, sfortunatament soluzzjoni m'għandix kieku kelli soluzzjoni l-problema solvuta. Naħseb il-komunikazzjoni personali għaffer mizit effettiva mill-komunikazzjoni istituzzjonali nistgħu nippubblikaw sqarrijiet noħorġu l arrijiet stampa u nitkellmu fostna dwar l-importanza tal-Unjoni Ewropea iżda il-komunikazzjoni ta' kuljum il-miljiet personali ta'kom, il-kontributi ta'kom li jistaw jikonvinċu l-sħabkom u l-ċittadini l-oħra. Nista' nagħmel jien f'pajjiżi fil-viċinat tiegħi dawk kollha illi jistaw jgħinu l-puzzle ta' kontribuzzjonijiet biex xaf l-ħar ikonna argument konvinċenti għall-Unjoni Ewropea. Nistaw namlu u dak appuntu li għamilna u għal narkomandaw l-Istati membri illi jinkludu l-istudji Ewropej fil-kurrikulu minimu nazzjonali, illi tallem l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea fl-iskejjel, illi tallem il-valuri tal-integrazzjoni Ewropea. Għaliex parti mir-raġuni il-għala żgħażagħ ma jafu xejn dwar l-Unjoni Ewropea u għaliex m'għandhomx għarfien dwar il-valuri fundamentali, l-istituzzjonijiet fundamentali jew lanqas il-pożizzjoni tiegħi ma jifmuha ħadd ma jaf minnu il-kummissarju x'jagħmel, kulħadd jaħseb li jiena bħal membru tal-Parlament Ewropew illi huwa responsabbli għall edukazzjoni l-kultura iżda jiena membru ta' istituzzjoni kompletament differenti xi ħaġa li n-nies ma jifmux. In-nies ma jifmux il-Kummissjoni Ewropea x'tagħmel. Faħna rridu nagħmlu lil l-istituzzjonijiet x'jagħmlu l-prinċipju fundamentali tal-integrazzjoni u anki l-istorja. Għaliex l-ikbar suċċess tal-Unjoni Ewropea kienet li tipprekludi u prekludiet il-gwerra fil-kontinent Ewropew bejn l-istati membri dan il-proċess ta' paċi huwa tassew importanti u l-iżjed approċ benefiku tal-integrazzjoni għal ħajjet il-poplu Ewropew. And as you said, Commissioner... U kifat, Kommissarju, illi nifmu l-Europa u x'tama l-Europa li kija verament sfida. Hem ħafna persuni li huma proattivi Natalia Filipovska mill polonia edha bil-edha mek ħanersaq lejk inti ħadd sem fil- program Discover EU meta kellek xi 18 u 19 sena. L-ewwel net għajdinna kif sirt sir ta' fuqha jiena l-għonet ħanibqa bil-wiqfa, marriċ inkopri l-vizjoni ta' ħadd warajja, ekin un bil-wiqfa. Iva, jiena meta parteċipajt kelli xi 19 sena, jiena sirtna fuq għax kien hemm xi pubbliċità fuq Facebook u l-ewwel jiena ħsib xi virus. U ħafna nies Polakki ħasbu hekk ukoll Eh, mish ħaġa normali la jtuna ħaġa blaħlas. Umbat però rajt fuqa, sibt iktar informazzjoni u mal-ħabiba tiegħi iddeċidejt li nidħol għalija u naħseb li sissa din hija l-ikbar u l-isbaħ esperjenza li qatt kelli. U grazzi mill-Discovery U irnexxilek e- tivvjaġġa f'ħames bliet Ewropej. Berlin, Parigi, Londra, Brussell u Amsterdam. U U jiena minn dawk li bliet kont qabel kont zjart Pariġi biss u kienet u kienet mm, esperjenza eċċellenti għalija li fi vjaġġ wieħed jiena għamilt kważi nofs l-Ewropa. U xin għaliex din l-esperjenza eh, ġelek tħossok iktar Ewropea? L-iktar ħassejtni isni qiegħed f'dari kull fejn mort il-persuni kienu ġentili miħaj ħafna drabi, laqas fil polonia ma sirt nis ħbib daqsek. Jina sirt naf ħafna nis, tkellimt maħħom u eh, eh, kien importanti għalli għax kont obbligata nitkellem mal persuni Umbat sibt eh, parteċipanti oħrajn ta' Discovery U u bajt f'kuntat ma' dawn il-persuni u ħafna drabi kelli viżjoni minn ġewwa. Dina mhux bħal meta wieħed ikun l-iskola u jitgħallem fuq il-kultura ta' pajjiż billi poġġi waqt li qed ipoġġi fil-bank tal-iskola. Hawnhekk kelli esperjenza eh, diretta. Per eżempju, meta kont Pariġi eh, il-breakfast ma kienx bħal fil polonia aħna niklu slacet fil-breakfast aħna fi Franza morna fil restaurant u ħadna l-breakfast u ħadna eh, orange juice, kafe u croissant. Eh, eh, eja, ma kienx ħafna, ma kienet ħaġa interessanti, sabiħa, kienet differenti. U sirt nafa wahdi. U f'Londra mbagħad rajna li n-nies jgħixu b'mod differenti, kompletament differenti. Fil-Polonja, aħna nejxu fil- bil-mod u Londra kulħadd jaġġel, kulħadd jiġri u jimxi bil-aġla u fil-ħodu warlob senar flaxija dejjem jaġlu. Pero għanda għanna ħaġa e- e- e- inkredibli b'din il-kultura, il-mod ta' ħajja tagħhom, l-istil. Grazzi, nittama li inti irċevejt il-virus tal-vjaġġar u tkun tista' tiskopri bli toħrajn fl-Europa. Grazzi tal-istorja tiegħek. Kommissarju, forsi nistaw tista' tgħidilna xi ħaġa fuq din l-inizjattiva ġdida din Discovery U li hija verament unika li fasla zaza aħna nafu li mhux dejjem aħna nieħdu gost nużaw il-kelma zaza, imma din hija l-ewwel possibilità li jista' jkollhom. Iva fil-fatt bdew żewġ zaza Ġermaniżi. Umbat il-Parlament Ewropew sfrutta u mbagħad fil-Kummissjoni implementajna l-proċett li huwa dedikat għal ċittadini Ewropej ta' 18 sena, ta' 18 sena, u sena l-oħra tajna l-opportunità anki lil 30.000 ċittadini Ewropej zazax li vjaġġaw gratis għabbażi eh, ta' roadmap. U din is-sena se tiżdiet għal 40.000 u bat ir-round Eh, eh, se jiġi publikat, il-round eh, ta' sejħa se tiġi publikata nar il-ħamis u testaw teħdu sem fija dawn huma proġetti ta' suċessi sanna fondi stabli u saħat tkompla din l-inizjattiva għall-inqas għal xi 8 snin li ġejjin żgur. Użawa din l-opportunità, Iva, użawa din l-opportunità. Għaw xaħat li verament ilu jiprofa jitkellem fit-tini eh, fila hawnhekk. Iva, jinsa jitkellem bl-Inglis? Jena Ungeris u hemm l-opportunità li nitkellem bil-Ungeris, allora jena se nuża l-opportunità. Naseb li ħafna nies jaqblu illi eh, meta ngħid illi l-Ewropej verament mhumiex m'għandhomx il-kuxjenza tal-Ewropa. Ma jifmux il huma verament Ewropej. Jiena ma rridx nitkellem fuq l-identità, imma l-Ewropej m'għandhomx din is-sensazzjoni li huma Ewropej meta wieħed iqis dak li jiġri fi Brussell il-nis fil-Ungerija għandhom bżon jifmu u li anki huma uh, jihdu sem f'din u li l-persuni li jihdu deċizjonijiet hawnhekk huma verament leġittimi u demokratikament eletti. Ewa tkellem bl-Ungeris u jiena se nirrispondi bil-Ungeris l-istess peress li l-mistoqsija kienet fl-Ungeris, jina naħseb il-lingwa tijaj. Il-problema hija li ħafna nis jaraw l europa bħala politika barranija fil-Ungerija pajizi hemm ħafna Eh, sezzjoniet tal-gazzetta fejn ikunem eh, eh, l-aħbarijiet Ungeriżi u l-aħbarijiet Ewropej. U dina qed tidbiddel din is-sitwazzjoni, dejjem qed naraw iktar suġġetti Ewropej li jiġu konsidrati bħala kwistjonijiet nazzjonali fl-Ungerija l-artiklu 7 huwa hija kwistjoni kbira, kwistjoni tlaħraq dibattitu fil-Parlament Ewropew fuq il-politika eh, interna tal-Ungerija l-istess ħaġa fuq il-Polonja, fuq il-Rumanija. Jiena naħseb illi fil- fil-snin li ġejjin il-kwistjonijiet tal-nazjonali eh, se eh, Ewropej se jiġu konsidrati anki kwistjonijiet nazjonali u ħafna nis jirrealizzaw li l-politika tal-Europa tkun parti mill-politika nazjonali għan mistoqsija għanek, iva, inti. l-odwa tajba jena franċis, għan nitkellem bil-franċis, għalla li xanna l-interpretazzjoni, jena fl-2015, għave kellem 15 sena, nxeqnejt li kienem bis 25% ta' zazah li ħarġi votaw fċertu pajizi, dan kien kien jinżel għal 8% fil-Greċja, fl-Awstrija, fil-Malti, f'Malta naf illi ma tista' jivvota mill-età ta' 16 sena. Ma nafx għalfejn. Fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ma nistgħux jekk aħna nħampqu tant fuq il-partiċipazzjoni ta' żgħażagħ ma jistax ikun hemm il-vot mill-età ta' 16 sena. Ma nkunu nistgħu nżidu eh, għal daqstant in-numru ta' żgħażagħ eh, billi natu għam id-dritt għal-vot mill leta ta' 16 sena. Grazzi ħafna, Marko. First, you have to come. L-ewwel irridu nikkonvinċu l-parlamenti tal-istati nazjonali biex jagħmlu din it-tip ta' leġislazzjoni. Minna l-oħra jiena ma nkunaw e, e, l-avukat ta' xitan. Imma jiena minix żgur illi jekk inbaxxu l-età tal-dritt tal-vot se nżidu turnout. Irridu nistaqsu fl-Austria, għax fl-Austria mm, minna li għandhom ta' 16 u f'Malta, iva Malta hija l-ewwel darba din is-sena eh, li jibdew minn 16. Irridu naraw hekk hemmx korrelazzjoni bejn eh, l-età tal-vot iktar baxx u hekk ikunx hemm iktar parteċipazzjoni fit-turnout nazzjonali. Għadna ma nafux. Il-numru e 155. Għaliex m'għandniex Komissarju Ewropew għal għażaża, aħna l-futur u għandu jkollna eh, għandu jkollna najdu dak li nixtiequ najdu. U kif nistgħu hekk ma tisimgħuniex, kull pajjiż għandu jkollu rappreżentant. U aħna nabżon ta' Kummissarju Ewropew għal Zaza, jina minn Rumanija. Grazzi. U għaliex taħseb li jiena ma nismakx li ma nisimakx lilek? Ma nafx kif inti tismana għax f'pajjiżi ma nafuhomx l-affarijiet, aħna m'għandniex qed daqsek edukazzjoni politika, ma nafux kif nistgħu niġu involuti, kważi ma nafu xejn fuq il-politika. F'kull stat membru hemm Kunsill Nazzjonali taż-żaża u rappreżentanti tal-Kunsilli Nazzjonali taż-żaża għandhom il-forum taż-żaża u, u rappreżentanti tal-żaża mill-istati membri. Mela l-ewwel eh, ara min huma rappreżentanti tiegħek fir-Rumanija. U mbagħad għanna wkoll dialogi regolari mal-partit interessati fil-forum ta' Zazah Ewropew. Imma hemm organizzazzjonijiet oħrajn fuq livell Ewropew. Inti tista' dawn il-problemi tissolvihom waħdek billi tara minn huma rappreżentanti tiegħek fil-pajis tijak, għax ħafna drabi problemi mumiex fuq livell Ewropew ma fl-istat membru. Hemm bżonn tiverifika din. Intkom kontu dawk li eleġġejtuhom u l-għura tridu tikkontrollawhom. Mela testa'w nistama li din hija li tista' tikkonvinċikom li hemm rabta bejn il min il politika u iż-żgħażagħ. Iva, jessan għaddu għal 33 jiena mis Slovenja. kompli bli sloven Aħna nitkellmu ħafna ma' zaza, jiena personalment nitkellem ma' zaza u ma' kull minn għandu dritt jivvota. U ħafna nis jgħidulna illi ma jafuix l-Unjoni Ewropea. E, e, illi l-Unjoni Ewropea edha l-bot wisq minnhom. Entkom diġa għattu illi e, tajtu parir lill-istati membri biex jgħalmu l-żazah fuq l-Unjoni Ewropea. U allura għaliex mandux ikon ċerti kontenuti fuq l-Unjoni Ewropea kull sena fl-iskejjel. Aħna Ewropej, però ħafna drabi aħna ma nħossu nix Ewropej. U din hija katastrofi, verament ħasra. Din hija dik il-ħaġa li proponejna lill-Istati membri li inkludu elementi tal-arfin fuq l-Unjoni Ewropea u fuq l-integrazzjoni Ewropea fil-kurrikulum nazjonali. Però dana din hija eh, kompetenza tal-Istati membri il-żużija, il-kultura u l-isport hija esklużiva kompetenza tal-istati membri. Jiena mandi lebda dritt namel intervenzjonijiet fil-kwistjonijiet ta' edukazzjoni tal-istati membri, kwistjonijiet strutturali u l-kontenut tal-edukazzjoni. Jiena kull ma nista namel huwa li nirrakkomanda lejn l-istati membri ċerti attivitajiet, per eżempju li jgħalmu studi Ewropej u jgħatu xi informazzjoni fuq l-Unjoni Ewropea, minn l-oħra però nista' anki nibda proġetti li jista' jkollhom valur miżjud eh, Ewropej. Ewropew, per eżempju l-Erasmus Plus, illi huwa skema ta' mobilità. Jiena naħseb illi situazzjoni miex mela speranza. Għalix, per eżempju l-Erasmus fih biss 19 miljoni ta' parteċipanti sissa. Imma edha tallem, e, l-Erasmus jallem bl-esperienza. U fl-istati membri aħna dawn l-elementi kollha fuq l-informazzjoni fuq l-Erasmus u l-Erasmus se jkun iktar popolari fil-futur għax aħna qegħdin se nirdupjaw il-budget u se jkun 30 biljun ta' euro għal seba snin illi huma ħafna flus u nistgħu nagħtu iktar opportunitajiet li żdażaħ biex ikollhom din l-esperjenza diretta tal-identità Ewropea illi ħossuhom f'darhom f'pajjiż pajjiżi oħrajn Ewropej. Huwa proċess eh, ta' bil-mod, imma eh, fil-politika bħal affarijiet oħra kien nippruvaw nagħmlu progress pass pass. Iva, il-persuna bil- eh, l-sellem il-kulħat jena mill-Litwanja. Skużani, kompli, umbate zgura li e, e, nati għali lilek, l-persuna oħra. Jina Emilia mill-Litwanja, nishtiq nitkellem bil-Litwan. Jina nishtiq nisħaq u nirrepeti anki l-affarijiet li intqalu ġa affarijiet ġrabi oħrajn, l-importanza tal-edukazzjoni u illi nalmu kontenuti Ewropej fl-iskejjel. Diġa għalu qabli illi kull pajis għandu l-kompetenza fuq sistema edukativ. Imma l litwania li ila membru tal-Unjoni Ewropea aktar minn 10 snin għandha problema kbira fuq is-sistema tal-edukazzjoni fiż-żoni rurali partikolarment. Jiena niġi mill-kapitali u naf li hemm ħafna opportunitajiet, il-belt tiegħi eh, tbidlet ħafna qed timxi l-qudiem, però naf illi l-persuni li jiexu f'żoni rurali mandomx l-istess possibilitajiet li għandi jien. U nara anke hawnhekk meta niġi fi Brussell nara li hemm ħafna possibilitajiet offruti li żaża. U jiena nemmen illi iż-żaża l-istudenti għandu jkollhom il-possibilità jaċċedu għal dawn l-opportunitajiet u jaraw bajnejhom ċerti affarijiet Iva, hija waħda mill-kwistjoniet liktar sensitivi fil-politika tal-edukazzjoni. E L-iskajjel żgħar e, f'żoni remoti u, u rurali. Għandek raġun għax l-iskajjel u l-edukazzjoni hija l-iktar e, l-iktar strument għawi għall-integrazzjoni soċjali. U fejn ma jkunx hemm skejjel, il-possibilità ta' integrazzjoni u ta' mobilità soċjali tiddajef. Aħna nistaw minnaħa waħda nżidu il-finanzjamenti bil-fondi rezzjonali, bil-fond soċjali Ewropew u anki naturalment xi proġett speċjali ta' Erasmus u minnaħa l-oħra nistgħu eh, nistaw nejnu fil-izvilupp teknoloġiku, fil-rivoluzzjoni tal-IT għana għanna inizjattiva sabiħa illi taqqat fl-imkien l skajjel online. Hemm iktar minn 60.000 għallim u anki iktar eh, student illi huma marbutin fl-imkien b'soluzzjonijiet digitali online u jistgħu jgħinu lil xulxin u dana jista' jkun ta' għajnuna għal skejjel zar remoti, fiż-żoni remoti għax huma għandhom għax bekk jista' jkollhom il-kuntatt eh, personali fil-lingwi barranin u importanti li jkun hemm l-opportunità li l-lingwa tiġi eżerċitata anki online bil-komunitajiet Eh, twin komunitajiet eh, ta' klassi u tal-iskejjel u din hija soluzzjoni tajba u naturalment aħna qegħdin mm, għandna intenzjoni eh, ikonna proġetti oħrajn fl-Erasmus biex nejnu li zaza studenti u anki għallima li qegħdin jistudjaw u jaħdmu fil iskajjeżar fil-żoni rurali u nejnu li l-istati membri eh, kollom iktar appoċ finanzjarju biex dawn l-iskajjel inkunu nistgħu nżommuhom f'dawn iż-żoni. Grazzi. U essa enti, essa il-numru 73. Lodwa tajba, jena Jessica Portugiza, manna od Londra. L-għanet jena nishti najt illi l-isem ta' dan l-avveniment huwa verament importanti għax bħal kollega tal-Italja um, um, ma nix nsemmuh European Youth Event il-problema li hemm ġenerazzjonijiet differenti. Aħna ġenerazzjoni differenti mill-ġenerazzjoni preċedenti u ħafna drabi għandna ħtiġijiet speċifiċi u għanna sensitivitajiet differenti. E, imma e, aparti dawn l-ħtiġijiet speċifiċi l-isem u għatajja. Pisa għan kompli bil-Portugis. Jena naħseb illi illi nintroduċu l-argument fuq l-Unjoni Ewropea, suġġett tal-Unjoni Ewropea importanti fil-futur fl-iskejjel. U rridu anki nadattaw għal biex il-żaza ħajkun jistaw jivutaw. Għanna nkunu flessibli. Tkun ħaġa tajba li nkunu nistaw nivutaw anki fl-universitajiet. Allora nkunu nistaw naġġornaw kif nivutaw. Grazie. Eh, inti għettajt ġifiri li għandu jkunem il-postijiet fejn nivvutaw <coughs> l-universitajiet, iva, hemm pajizi. Din hija propju speċifiċità din tista' din tista' tipproponija l-gvern Portugiż. Iva, għaw xaħat disprati li jishtiq jitkellem. Iva, lilek, 241. Jina ħan itkellem bl-Ispanjol. <laughs> Grazie. Aħna fl-Ispanja għanna programmi taħt Erasmus. Testaw tisimaw l-interpretazzjonijiet, Iva? U importanti li ninvolvu il-komunità internazjonali. Huwa importanti li ninvolvu l-komunitajiet lokali fuq il kwistjonijiet internazzjonali. Għax ħafna nis ma jafux fuq l ewropa Iva fl-universitajiet, però mhux fil-żoni rurali. Hemm bżonn għal daqstant norbtu il-korpi lokali mal-korpi internazzjonali. Dan hija ħaġa li nistgħu nagħmlu taħt Erasmus għal daqstant l-Erasmus għandu jkun miftuħ anki għal uh, eh, zoni oħrajn għax l-organizzazzjonijiet lokali għandu jkollhom empowerment iktar għandhom għandu jiġu potenzjati anke jekk mażar. Ħafna drabi fil-żoni rurali il-persuni mhumiex konxi tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Ewropa. U laqas jifmu kif il-politika Ewropea qed taffettuhom Allura, rridu namlu mot li l-parteċipanti ta' Erasmus jiġu involuti mal-komunitajiet lokali. Okol. Allora, l-Erasmus hemm bżonn li tinvolvi anki komunitajiet lokali f'komunitajiet zar. Iva għandek raġun perfettament, naqbel miegħek perfettament. Però is-sitwazzjoni e anki armi li qed għax l-Europa miex biss Brussel, anki fi Brussel stess, jina meta molt Molenbeek wara l-attak terroristiku xi tliet snin ilu u intqajt mal-rappreżentanti tal-komunità ta' Molenbeek u anki huma raw illi l-esperjenza tagħhom tal-Unjoni Ewropea kienet il-bot ħafna u fil-fatt kienet kilometru minn min, min distret tagħna. Dan huwa distret ta' Brussell, però l-nies hemmhekk iħossuhom il-bot ħafna jħossuhom kienu qed iħossuhom abbandonati u barra mill-Unjoni Ewropea. Jien naħseb illi l-punt l-iktar importanti ta' bidla jista' jkun illi konna massa kritika, jekk ikonna massa kritika ta' parteċipanti fil-Erasmus, fil-proġetti kollha ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea, illi jistgħu jirrakkontaw l-esperienza tagħhom lin-nies, dina verament tista' eh, tagħmel bidla u jista' jkun punt ta' suċċess tal-komunikazzjoni ta' kuljum. Grazzi, grazzi ħafna. U ħafna nies li jixtiequ jitkellmu Nazel erba wieħed wieħed. Huwa skużawni nuża n-numri maktar faċli. Jena Kristina nitkellem bil-Spanjol. Lodwa tajba, jena għallima fi skola spanjola u jena nirrapprezenta l ambasġaturi Eh, tal-iskejjel fl-Unjoni Ewropea u għandi anki studenti tiegħi hawnhekk ħafna nixti jixtiequ tkellmu jiena nixtieq li l-Unjoni Ewropea tagħtina iktar flus, finanzi biex inkunu nistgħu nagħmlu iktar attivitajiet. U biex ikonna budget. U aħna u anki persuni bħalek kummissarju li jiġu l-iskola tagħna biex tkellimhom biex titkellem direttament mal-istudenti u tispjegalhom x'inhija l-Unjoni Ewropea. Iva, Iva, va, grazie ħafna va, tal-parir tijak. Eh, eh, Mażon f-moħu kelli ħna niktar minn 500 eh, miljon ċittadin fl-Europa u jena għandi ħames snin fil-kariga tijaj, ġifiri, irrit nilħaq l-esperazzjalijiet ta' 100 miljon ċittadin anke biex nilqakom tista' timmaġinaw, però insomma jiena nagħmel għall muti nilqa' u nil ma' ħafna zazah Ewropej nista' ngħid li nistgħu nagħtu iktar fondi per lil stati membri kif ukoll l-iskejjel ftakru irdupjajna il-budget tal-Erasmus. Iż-żmien dak li tifmu, iżmien żmien mhux fidejja. Imma nistan sarilkom maħkom illi iktar fondi ħajmur għal proġetti Erasmus eh, fis seba snin li ġejjien ġifiri fil-qafas finanzjarju multianwali li ġej. U ħajkonna u koll eh, iktar programmi u titib tal-mobilita po sekundarja u koll ħan komplu eh, napoġġjaw l-sforzi, l-sforzi tijak u ta' għalli moħra li li xintom tassew dak li għetve dawk il qed iġorru it-tama tal ġejjieni Ewropea. Kummissarju, qed niċċifu wkoll kummenti online, ma nistax naqra Isem tal-persuna li jiexeve qed uża eh, ċertu karakter. Sen it-tama li eh, il-proġetti ta' Ewropej għal dawk li għandhom dħul baxu ukoll li jiġi diskuss eh, f'dan il-proġett Erasmus Iva, sa terz tal-partiċipanti tal-proġett Erasmus eh, ġejjin minn eh, sfont modest, eh, jew nkella ħanejdu hekk minn partita ta' soċjetà inqas vantaġġati u għal daqstant iva qed nikkonsidraw li ikun hemm din in-natura li tkun iktar sensittiva għal dawn ir-realtajiet soċjali biex dawn il-proġetti joħolqu iktar u iktar inklużjoni. Naraw kol Luka fl-Italja li jgħata warajja jgħata u kol għawnek fil-kamra raġuni li inti jgħata għawnek ħat sem f' Programm Erasmus f'Dublin, għalfejn inti deġidejt li tmur hemmhekk iva, għaliex meta kelli 13-il sena jiena mm, mort ta' summer school hemmhekk u tassew eh, ħabbejta din il-belt eh, ta' Dublin, eh, issa kelli ċans, kelli ċans li nistudja f'waħda mill-eqdem universitajiet, Trinity College, u fija eh, biblioteka li hija waħda mill-eqdem, fija waħda mill-ikbar kollezzjonijiet eh, odma ta' kodba eh, stajt n-esperienza ħajja differenti, sistema mm, ħajja differenti, sistema edukattiva differenti u tassew kont eh, kontent eh, naħseb eh, li kull min żar u kull min studjemmek jista jifhem dak li qed tgħid. Inti meta tħares lura li l-esperjenza tiegħek jew x'ħiliet ksibt permezz ta' din l-esperjenza Erasmus ehm, barra mill mirraħal twelidek. Naħseb li l-iktar xaħġa interessanti tul din l-esperjenza kienet li niskopru l-soċjetà tal-istudenti, din mhijiex kultura li aħna għandna fl-Italja, inti għandek bosta minn dawn eh, l-assoċjazzjonijiet ehm, tista' tinvolvi ruhek f'attivitaj differenti, pereżempju jiena deċidi li nkun parti mill-Amnesty Student Group u allura waħad sem f'kampanji favur drittijiet tal-bniedem fuq kampus eh, eh, skoprejt il-passjoni tiegħi għal-kitba, l-ġurnaliżmu l għaliex ehm, kontet nisottometti artikli eh, fil-gazzetta eh, tal-università, entu eh, e koll tfal musulmani, fil eh, klassiet tal-qari tagħhom, dawn l-opportunitajiet kollha enun innifhem x'rid nagħmel fil-ġejjieni x'rid eh, x'tib ta' bniedem irid inkun wara. U din tip ta' esperjenza ġalli tek tħossok Ewropew enitek tifhem iktar l-identità Ewropea tiegħek iva, ovvjament eh, jiena ddeċidejt wara li nistudja l-studja Ewropej, iva, vera forsi xiftit ovvja del ħanejt li inti tintaqqa ma' studenti oħra ma' madwar l l allura tħossok iktar parti minn din il-familja, nies li huma parti minn din id-diversità imma li promovu jaqsmu l-istess valuri. Vera, forsi d-dinja xaġa nisimgħu ħafna, ma verament issir realtà meta inti tesperjenzawa, meta inti tkun konness per permezz dawn l-esperjenzi ma' nies ġejjin minn dawn l-istati membri l-oħra. Grazzi ħafna tal-xida tiegħek. Issa naf li jiena nista' nsemmi kas ieħor ta' xi ħadd li jagħmel il-masters fi Danimarka. Iva, naseb li Dan huwa eżempju tajjeb eh, tal-benefiċċju ta' Erasmus eh, u tal-identità Ewropea li fl-aħħar mill-aħħar ma tikkontradixxix eh, il-livell nazzjonali jew kellha l-fatt li wieħed jibqa' lejali lejn dak li huwa nazzjonali jew nkella dak illi huwa mm, dak li huma saffi l-oħra naħseb li dik hija waħda mill-karatteristiċi onja ta' L-Erasmus, eh, nisċe nibda minnek li għad fuq eh, fil-rata u dimma li xilek il-xejjer bidejk. Iva, eżis eh, kollegi, aħna għalakna għajnejna ma ħafna ħafna zazax fl-esplanad. Anz, embarranzi, nasab li tamin, niferħula mill li jiex. Umma u koll zazax embarra. Issa nixxin nitlobkom eh, titfaw eh, l earpiece sa' il-għax xan nitkellem bungeri eh, seme. Grazzi. Nishtiq nejdilkom xaħġa, meta jena kont student fi skola fl-Ungerija, ma meta fejn, anzi, tistu segwi l-istudji eh, tal-minorità ġermaniża din il-kussjoni tal- minoranza ġermaniża naħseb li rridu nindirizzawa u rridu naraw li fuq livell ta' Unjoni Ewropea naraw naqra xi sta jsir għal dawk in-nies li huma parti minn minoranza li leġina problema li eh, hija preżenti eh, f'bosta sati membri ma jrull eh, jgħid il-moderatur grazzi bl Iva, naħseb li l-Unjoni Ewropea xtieq eh, nfakkarkom ma għanme il-Kunsill tal-Ewropea li iktar interessat fuq affarijiet ekonomiċi, pero hemm Anzi, hemm il-Kunsill ta' l-Ewropa fil-fatt li hu iktar interessat fl-ekonomija, però hemm numru ta' konvenzjonijiet li jinkludu wkoll aspetti bħal dawk tal-minoranzi preżenti f'bosta stati membri. Nishtiq ngħid li fl-Unjoni Ewropea però qed naħdmu aktar u iktar eh, mal-minoranzi hemm ukoll entità li tirrappreżenta l-minoranzi differenti preżenti fuq it-territorju Ewropew. U hemm numru ta' kwistjonijiet li eh, l-Unjoni Ewropea tindirizza li jaffetwaw il-minoranzi fos soħrajn l-edukazzjoni, hemm ukoll il-pakket tal-minoranzi kif inhom sejjaħ, komissjoni eh, et eh, għandaf f'moħħa dan il-pakket eh, l-idea hija li jkun hemm iktar konsultazzjoni ma' dawn il-minoranzi, eh, partikolarment meta nirġu rappresentazzjoni għonek fiħ dan il-Parlament Ewropew naħseb illi f'dawn is-snien illi ġejjin nistgħu naraw iktar progress it-tfajla ġaketta ħamra numru 294 jiena Franċiża, ħanitkellmu bil-Franċiża, smajna ħafna nitkellmu dwar il-mobilità Ewropea, smajna dwar il-programm Erasmus Plus, naħseb li hija xaħġa tajba għażażaħ fl-Ewropa ma għandi eh, mistoqsija zaħira, eh, x'qed jiġri fuq naħa l-oħra tal-Mediterran, refuġjati eh, smajna kollega ftitilu li kelmetna dwar id-dritt tal-vot għal refuġjati refuġjati. Inti weġibtna kummissarju illi dan eh, din hija prerogativa tal-istati membri eh, tajjeb wis ehm, imma hemm xi ħaġa li kolli ngħid illi id daq niftit eh, fit-tweġiba bħal din li huwa faċli li dejjem tibatu ehm, titfaw il-problema fuq l-istati membri u kella l-istati membri jitfaw dejjem responsabilta fuq l-Unjoni. Naħseb eh, hemm xi ħaġa sempliċi li nistgħu inbidlu eh, eh, u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea għandha rwol xtilab f'din il-bidla, ċoe li fil-programmi edukattivi, fil-kurrikula, aħna infakru illi aħna pajizi, ħafna minna kolonizzaturi, u illi ħadna l-għana u nkomplu nieħdu l-għana ta' dawn il-pajizi fuq naħra tal mediterrana u illi suppost eh, skont il-valuri tal-umanizmu għanna nil-qawm fosna dinja xaħġa illi tassew t-xokjani. Grazzi. yeah, the question was about voting rights. Iva, il-mistaqsija hija fuq id-drittijiet tal-vot, għalhekk dik hija xi ħaġa li hija prerogativa tal-istati membri fil-fatt vera kompetenza esklusiva fuq imma l-inklużjoni ta' refugjati u ta' dawk li jaslu fuq territorju Ewropew dawn huwa parti minnhom kompetenza tagħna u aħna ovvjament nistgħu nappoġġjaw lill-istati membri għandna ħafna proġetti ta' Erasmus li jgħinu l-NGOs jew nkella gruppi lokali jew nkella awtoritajiet nazzjonali illi qed jaħdmu biex ehm, jinkludu dawn refuġjati fis-soċjetajiet Ewropej għandna wkoll skema ta' mobilità ehm, online mal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq dawk li huma parti mill-programm tal-viċinat eh, ta' ta' nofsinar u permessa din l loda digitali, eh, studenti eh, marokkini, tunizini jistaw jissieħbu f'korsijiet online, workshops online u jistaw kunu parti minn dawn il-korsijiet jistaw anki jiksbu kredit. Eh, eh, dawn huma tip ta' kredit eh, li imorru l lin mill-kontrolli ta' frontieri, mill-kisba tal-visa, jistaw jiparteċipa għal daqsant online f'dawn il-proġetti grazzi għal Erasmus. Namlu darma uħut mill- dawk il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq illi siebu fil-programm Erasmus sarħu maħkom ħankun qed nagħmlu iktar fis-snin li ġejjin. Grazzi, il-ħenet jafa sebe kif eh, għal eh, sur Barnjem u għal daqstan tebe nista' nkompli jena Ursa ġej mis-Slovakja eh, ħan nitkellem bil-sint welidi ħalli nħafaf iktar nishtiq eh, nejt li eh, kienem eh, partijt ta' dritt Ehm, tal-lemin estrem, eh, partit, partit estremist, et naraw li eh, eh, partit bħal dan li mandu lebda interess fil-vantagġi tal-Unjoni Ewropea, fil-proġetti bħal Erasmus, fil-valuri Ewropej, u hija realtà din, mhux vera li qed naraw, hija problema serja fil-fatt li għandna anke żgħażagħ li huma miġbuda lejn dawn il-movimenti estremisti, però is-soluzzjoni l-affarijiet huma huwa intom beba intom tidu tikkonvinċu imma aħna nistgħu ngħinukom imma mela fl-aħħar mill-aħħar intom tidu tagħmlu dan fuq livell lokali eh, inti bil-ġaketta blu xara jekk jogħġbok ipprovażhom fil qasi Kim tixa l-mikrofonu, eh, jena Marjan Darbagu, eh, mir romanija student etnam etnamel PhD, itkellem għan itkellem bil-lingwa tija jiva, vera, vera li lingwa sabiħ. Nishtiq nejt li f'dinja fejn hemm dek il-populizmu, l-individualizmu li qed jikbru fejn għandek il-fake news li U ma xaħġa ta' kull-jum, f'dinja fejn n-nis ma jafux eh, fejn eh, ħajtfaw il-vot tagħhom, Franza, Spanja, postijiet fejn qed naraw eh, iż-żieda tal-partiti tal-lemin estrem li qed jiksbu l-popolarità. Kif nistgħu nedukkaw iċ-ċittadini fuq is-saħħa tal-vot biex ikollna Ewropa iktar b'saħħitha, Ewropa fejn fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu postu. Iva, naħseb eh, li eh, tridu tejdu l l-ister kolla ta' suċċess eh, tal-Europa, dawn l-izviluppi per eżempju, li wieħed raf pajis pal-tijak fil romanija investimenti li saru per messa fondi Ewropej, kif ukoll pozittivi per messa l programm Erasmus, naħseb li dawn dan huwa l-mod kif nikkonvinċuhom billi eh, nitkellmu magħhom eh, ikonna din l-interazzjoni ella eh, li e fl-aħħar mill-aħħar id-dialogu ras imbras huwa l-iktar effettiv naf li diffiċli li toqgħod tmur wieħed wieħed imma huwa l-iktar wieħed effettiv. Jekk jogħġbok, jien ħanitkellem bit-Taljan. xtaqt nistaqsi l-lum il-ġurnata eh, taħdem eh, fuq eh, iż-żazax, partikolarment din hija problematika fin-nofsinhar tal-Italja minn Ruma l-isfel għalfejn għaliex fin-nofsinhar it-tfal jitilqu mill-iskola ta' 13-14 sena u naħseb li hija opportunità li Eh, qabel, qabel, diġa jkun hemm xi tip ta' edukazzjoni Ewropea, ma qabel din l-età ta' 13-14 sena, ma hemm sosjali rridu nsaqsu eh, kif dawn it-tfal li diġu esklużi darba l-dejjem dinja li xebe jitilqu l-iskola jispiċċaw eh, fidejn l isfruttaturi fidejn il-mafja, dawn huma koll opportunità mitlufa. L-Ewropa trid tilħaq anki dawn iż-żgħażagħ, illa li xebe U ma xurtjati dawk illi ehm, jirnexilom jibqaw l-iskola, l-oħrajn jispeċaw fil-faqar, anke faqar estrem, naseb li l-Europa trid taħseb u trid tara naqra x'tixtieq toffri lil dawn it-tip ta' żgħażagħ Iva, verament, verament, dinja sfida din il-ressaqt din il-kwestjoni tkun fil-qalba tal-istraġija ta' zazax ġejjena, illa li fil-waqt li għanna um, relazzjoni tajba uh, fuq livell Ewropew mal assoċjazzjonijiet uh, ta' zazax uh, u xnafjen, pero fuq livell lokali hemm problema zazax li f'daqqa waħda jisparixu mill-iskejjel li ma għandhomx l-opportunità illi ikunu parteċipi fil-bqija tas soċjetà dak li rridu eh, naraw eh, huwa li natu eh, imbottatura, natu palata lil dawk l-assoċjazzjonijiet li qed jadmu fuq livell lokali u naraw naqra illi jmorru jsibu lil dawk in-nies li ġew imwarban tfaw fil-ġemp u nipruvaw naraw kif nistaw nintegraw eh, għadna qed nfidġu eh, soluzzjonijiet eh, jek joġbok jek għandek xi soluzzjonijiet għaddijom li, Iva, inti tfajla fuq wara li għet xejer dik hello, jena Nadin, jena Portugiza, ma neħx fil-Lussemburgu, ġifiri, għan itkellem bizzewx lingwi, għan ibda bil franċi jisum batna naqla pal-Portugiz. Ah, Anzi, bil-Portugis un bad bil-Franċis. Iva, naħseb li importanti li eh, biex wieħed iħossu Ewropew eh, rridu nibdew bil-infoka fuq identità Ewropea, li wieħed iħossu Ewropew. Però hemm differenzi bejn il-ħajja fl-ibliet u l-ħajja rural, pero hemm ukoll differenzi bejn sat membru ieħor. Nafu li hemm ċertu pajjiżi li eh, ġeografikament u miktar imbeda minn Brussell eh, u xi kultant ehm, dawk eh, il-pajjiżi li huma qreb lejn il-Belġju jħossuhom iktar Ewropej eh, minn dawk li huma iktar imbeda ġeografikament. Kif ħan iżguraw li kull pajjiż iħossu involut bl-istess mod fil-proġett ta' integrazzjoni Ewropea, partikolarment meta għandna l-motto ta' l-Unjoni Ewropea unità fi diversità illi ma tantx qed narawh fil-konkret. Iva, iva, għandek raġuni, ma saċe situazzjoni miġ laqsek sempliċi li li eċ pajzi bħal Romanija u l-Bulgarija rata ta' approvazzjoni tal Ewropea eh, hija ħafna iktar għolja minn pajjiżi li huma Ewropa eh, għal Belġu. Eh, soluzzjoni da' sekk sempliċi. Dakken li nistgħu nagħmlu li nkomplu nippromovu l-idea Ewropea għandek il-kor ta' solidarjetà Ewropew. U inizjativi oħra li għandhom f'moħħom li jagħtu palata mm, lill-Ewropa l-vuċa ta' suwa Nemmen li eh, rridu nkomplu għaddejjien b'dan il-progress b'dawn il-kizbiet l-għalli għax huwa biss bekk li nistgħu nikkonvinċu l-ċedej Ewropej li eh, l-Ewropa mhijiex sempliċement dwar l-akje komunitar jew nkella dwar is-suq waħdieri, imma dwar il-ħajja ir-ruħ ta' kull wieħed u waħda minna illi parti mill-Komunità Ewropea. Ta' sew qed inħożna ħażin li għax rejt nagħlaq tliet mistoqsijiet ħanibda minnek jella li xilek tistenna jena għanna mill-Kunsil ta' Zazax tal-Ungerija Mistoqsija zaħira nħoss li ħafna Zazax bħali għandhom tendenza li jitkellmu dwar il-problemi ħtiġijiet ma ma jeħdux biżjed żmien biex jaraw naqra xoħroġ minn dan il-proċess mbagħad e, din l-istrateġija li semmejt <coughs> l-Unjoni Ewropea kif tista' verament tinkludi żgħażagħ fiha u tara li ehm, dawn il-vuċijiet kollha ma jispiċċawx kakofanija fil-kurituri ta' Brussell. Eh, iva, naħseb li eh, rridu eh, rridu naħdmu iktar, forsi nistaw naħdmu dan per, fuq dan permess ta' dat personalizzati biex bekk nindividwaw il-vuċijiet hawnhekk fi Brussell. Grazzi ħafna ma ħan nitkellem biċċek li xiena miċċekje. Senjuri, jiena mitċekje u nħosni parti mill-Unjoni Ewropea li għax eh, hemm ħafna nisem barra li qasejja fu eh, li eh, teżisti ħaġa bħal ċittadinanza Ewropea. Skużawni, skużawni li forsi minix daqshekk elokwenti Ella li xevet tassew emozjonat eh, għal-fat eh, illi jiena jataw nekbe eh, fil-sede u għet u għet erba fejn is-soltu juqot il-mep li jena tant nammira. Nasab li biex nħedġu n-nies jivvotaw, rridu nirriflettu dwar l-għazla li nis għandhom qoddima biex ma nispeċċawx a Brexit um, naħseb li eh, dan huwa l-ewwel qabel kollox ir-rwol tal-gvernijiet eh, tal-istati membri, però imbagħad eh, hemm ukoll l-intervent ta' tal-Unjoni tal-Kummissjoni fost oħrajn tistgħu pereżempju tużaw il-medja soċjali biex tindirizzaw realtajiet eh, tassew eh, tal-bizat filmija ta' turnout per eżempju eh, fl-elezzjonijiet passate li kena naħseb jena kolli nejt jekk memx aħbarijiet li jmorru kontra l-aħbarijiet għarri li jaslunna mill-Russja xi ħaġa tassew tal-bizza, Iva, tistaw sibu informazzjoni fuq il-homepage tagħna bil-lingwa bilingwa ċeka, ma naħseb li eh, eh, Iva, eh, fil-stati membri huwa minnu dak li għat li fi Praga u bnadi oħra jista' jkun hemm iktar xogħol li jsir biex l-informazzjoni tasal iktar. Grazzi. Inti ilek tistenna titħin mhux ħażin numru 32 Jena jisemni Kozmo eh, b'Italjan, eh, jena nistudja eh, f'Londra għal dawla l-aħħar snin u waħda mill-punti li għadna ma semmejniex hija l-Brexit. Nixtieq nafna naf naqra x'inhi pozizjoni tal Europea u kif ħat iżgura li dawk li jixtieq jirrelokaw rieħom, jisabilixu rieħom u jistudjaw f fil Unit eh, kif ħat indirizza situazzjoni tagħhom taf li jridu jħallsu eh, il mizza ta' edukazzjoni eh, anke ħadu self kif ħat indirizza din ir-realtà ta' dawk li qed jgħixu hemmhekk. Li messa għoni mill ġermania nixtieq nitkellem bil-Ġermaniż illum ma tkellimniex dwar id-dritt biex eh, biex nħorġu hemm barra nipprotestaw. Ah, ħafna zazahet jamlu jagħmlu dana fuq eh, il-bidla klimatika kif ukoll fuq eh, dritt autur, li kemm sejaħ. copyright. Hemm ħafna nies li jew mhux qed jagħtuha mudden jew nkella għal kontrarju għat jibżaw minnom, u ma mandomx dritt tal vot insomma, u xinu, donno Illi ħadd ma qed jismagħhom dik dak huwa sentiment ġenerali fost dawn iż-żazax u l-aħħar mhux l-inqas inti hemm wara li qed ixxejjer il-mobile phone tiegħek jekk jogħġbok tista' titkellem hello. Jiena Bogdana Pasha, Bulgara, xtieq nitkellem bil-Bulgaru inni, inni nistenna biex n-intervjeni, inni nistenna ħafna, kważi kważi nsejta xkont ħanajt, biex nibda, xenajt li eh, pajzi għata sew eh, pajsa biex, mm, jena eh, nallem l-Ingliż u nallem Bizzazax ta' 18 sena, ġifiri nallem nis li għandhom dritt jivvotaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew eh, li hemm jistennewna xahar ieħor eh, ħaj jikkonċidu eh, mal-fatt li dawn iż-żaza jispiċċaw 12th grade U jena tassew nibza li ħajkun hemm eh, numru baxx ta' nies illi eh, joħorġu jivvotaw. Għal daqstante eh, jena qed nipprova u nixtieq illi jkun hemm iktar nies illi jħorġu jivvotaw. Sfortunatament però dan huwa marbut f'pajjiżi mal-faqar. Per eżempju, fl-iskel sekondari hemm xi ideat li kunem per eżempju mock elections għandu jkun hemm pereżempju xi tip ta' edukazzjoni eh, fuq ehm, l-votar sam il-bidunet biex in-nies jifmu il-koll l-importanza tal-votazzjoni, l-importanza tal-vot. Iva, kellem bosta mistoqsijiet l-ewwel waħda l-Brexit. Naħseb l-Brexit m'għandix vet weġiba definitiva fl-axar mill-axar star partijiet li qed innegozjaw. L-ewwel qabel kollox ma nafux eżattament xixtieq eh, il-Parlament Ingliż xixtieq wara l-Brexit eh, jixtiequ jżommu eh, rabta x'rabta u jżommu flima rabtijiet u f'liema u jaraw rabta l-Europea nafu li hemm ċertu partijiet tal-gvern li jixtiequ li ikun hemm kuntatt eh, mal-Unjoni eh, għal dak eh, li huwa Erasmus jew nkella l-qasam kulturali, però l-affarijiet ikolli ngħid mhumiex raqsek ċari u nixtieqni nsaraħlek moħħok però li ovvjament ħanħarsu l-interessi ta' ċittadini Ewropej ħanamlu l-armutana biex inwiżnukom u naraw li drittijiet tagħkom ikunu imħarsa fu ehm, il-fatt li ħadd ma qed jisma' fu iż-żazax li qed jipprotestaw. Għalhekk tidu tivvotaw li il-vot bil-vot intom tistaw ehm, tisnu l-vuċi tagħkom jien le intom assenti, assenti f'termini politiċi fil-dialogu eh, ġejjeni naseb li vera li wieħed jista' jevita għet jista' ma xwiden dawn il-vuċijiet ta' dawk li protestaw imma fl-aħħar mill-aħħar il- l-elettorat eh, dak ħadd ma jista' jiġdu eh, il-vot ħadd ma jista' jiġdu, inti tista' tivvota għal min inti tħoss illi jiddefendi eh, l-aħjar interessi tiegħek dak huwa obbligu morali u politiku li kull wieħed u waħda minnu għandna issa fuq drittijiet li għandhom biex jħorġi votaw iċ-ċittadini Bulgari, ma nafx hija realtà fil-post, pero eh, naf li eh, fuq din l-idea li eh, ninkludu fil-sistema edukattiva dall-arfir fuq il-vot u fuq sistema politika iva nasib li xaħġa pozittiva li għax rridu naraw illi ikon għannies nies iktar informati biex il-vot ikun iktar responsabli għanna mistaqsija fuq Twitter, u uh, għet mill-scouts fil-fat, uh, illi għet segwina, uh, il-komissarju x'qed jittama il-vizjoni għal um, ħames l ġejn personali u politika, jessaqs il-Kummissarju naseb eh, illi eh, nibda mill-lat politiku eh, jekk għalla jrid insibu konsens fuq il-ġejjin tal-Ewropa, ehm, konsens fuq ġejjin komuni Ewropew u nittama illi jkunu il qeddin fi triq tajba biex għanna tassew in-wet u dak il-wedna <coughs> l-ġenerazzjoni ġejjena ta' Zaza Ewropej, għalax intom il-ġenerazzjoni l-ġeja, u intom tridu, irridu naraw li intom tisfruttaw l-opportunitet kolla li toffrilkom l-Europa. Grazie ħafna u niskuza ruħi ma daw kelli ma kellhomx ċans li res u l-mistaqsija tagħhom tassew interessanti eh, kemm intom eh, tajtu semkom. Eh, Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kelima l ħara grazzi li l-Kommissarju tal-li konta għawnek ħadd sew f'dan id-dialogu. Naħseb li l-konklużjoni hija waħda. Rridu iktar minn dawn id-dialogu, dialogi e, jekk ġobkom e, però tħallux l meċiklu l għax e, issa rridu nieħdu ritratt tal-grupp bħala tifkira ta' din ġurnata speċjali però l-idea tal-fotografu naħseb jistajtikom x'istruzzjonijiet hemm l-idea hija li tinġabru lejn iċ-ċentru. Jiġifieri imlew dawk il dak il-vojt li hemm bejn il-biċċi dan l-emiċiklu eh, kemm se jkun orbu lejn iċ-ċentru. Orbu lejn iċ-ċentru. So everyone, can I invite you to Stand! Jekk joġobkom, ma nafx, eh, suppost eh, bil-qeda jew bil-wiefa? Bil-wiefa, bil-wiefa ħjar. Il-kol bil-wiefa l-Europa. Ovvjament rridu l-kummissarju jkun eh, fir-retrat. Waqfu tal